die Presidenti! Danke. Einen schönen guten Nachmittag. Die Sitzung. Il-war nofsinari tajjeb lilkom. Nkomplu bil-plenarja. Il-minuti tal-laqa tal-bira huma disponibli. Oġġezzjonijiet tal-minuti. Mux nara oġġezzjonijiet dawn approvati.